Darf Sie bitten Platz nehmen? Ich gebe die Ergebnisse der Wahl. Jekk iġobkom, ordni fil-kamra, għandi r-riżultat tal-elezzjoni tal-Viċi President għalikom. 729 vot inxteħtu, vot invalidi 12, validi 717, Għandaqstan standa nefisser 359 voti għal maġġoranza assoluta meħtieġa. Ħanifli l-ismijiet fortni alfabetiku skont ir-riżultati. Castaldo 113 Krezzu 342 Czarnecki 240 Galpelz 400 Gijom 334 Lamsdorf 311 Lunacek 222 McGuinness 441 Papadimoulis 153 Ren 327 Sassoli 340 Tajani 452 Volkar Siso 406 Valean 394 Ussur Sur Viland 437 Il-maġġoranza assoluta kif għattilkom inkisbet Mr. Tajani, McGuinness, Wieland, Valcarcel Siso, Signora Galpels u Signora Valean. Dok kollha kisbu l-maġġoranza assoluta nifirħilhom nifirħilhom għall-elezzjoni tagħhom bħala Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew. Das bedeutet, dass acht weitere Sitze bei der Wahl der Vizepräsidenten Allora dan ifisser Tmen viċi presidenti oħra huma postijiet battala għatfadlinna ntallawhom u għalhekk ħanamlu t-tieni round ta' votazzjoni. Nassumi li l-kandidati mill-ewwel round jixtiequ jkontestaw għat-tieni round ukoll. Qed nara li m'hemmx oġġezzjoni għandan U għal daqstant nissuġġerixxi li nkomplu bit-tieni round tal-votazzjoni, anzi Sur Weber jixtieq jitkellem jekk jogħġbok.